Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das kollegi, il-minuti mill-laqa tal-bira u test li ġew adottati jistgħu huma disponibbli. Oġġezzjonijiet fuq dawn il-minuti. Il-minuti huma approvati. Naddu għall aġenda li jmiss, eh, l-punt li jmiss fuq l aġenda il-dibattitu topiku fuq skont artiklu 162 intejn minn pajjiżi oħra fid-demokraziji u fl-elezzjonijiet tagħna. F'dan id-dibattitu mhux se jkollna blue cards u ħadd mhux se jkun jista' jitkellem b'mod spontanju. Nixtieq nibda billi nagħti l mikrofonu lil Renew Europe. L-Onorevoli Waden, jekk jogħġbok. dear colleagues, In the last few years we have seen a sea change in the Eżis kollegi dan l-aħħar rajna eh, bidla kif isiru l-elezzjonijiet it-qassim tal-foljetti u l-induru l-bibien u xandir fuq it-televiżjoni mhux biżejjed bħalissa l-elettorat qed jirċiev l-informazzjoni online u reklami immirati apposta jom. dawn l-algorithms li huma ta' vantaġġ biex jolqtu ċertu nis minn min eluf ta' mil il-bot. Iċ-ċittadini madwar l-Ewropa issa qegħdin hemmhekk ehm, vittmi ta', ta din is-sistema. Apparti l-istampa u r-radio u t-televizjoni, iżda id-diskrepanza bejn din it-teknoloġija li tivolvi minn naħa l-waħda u r-regolament u l-leġislazzjoni minn naħa l-oħra, issa saru Ehm, sfera digitali, ir-regoli m'għadhomx japplikaw, regoli antiki m'għadhomx japplikaw għallum għaliex ir-realtà hija differenti. Il-kumpaniji bħal Facebook li qed websu rashom biex ma jiblux ir-regoli tagħhom qed jiftaħ il-bibien biex kwalunkwa attur baran jista' jindaħal Ija, m'hemmx kxur ta' drittijiet fundamentali iżda huwa dritt morali tagħna li naħdmu kontra dawn il-kontijiet folots u nwaqfu t tixxiet ta' informazzjoni ħażina u nirriformaw il-liġi tal-elezzjonijiet biex ikunu moderni. Nħarsu kon il-finanzjament ta' partiti politiċi mill-Kremlin, pereżempju fir-Renju Unit, nafu li oligarki Russi ħalsu ħafna flus biex jilabu it-tennis ma' Boris Johnson u ħafna taħalsu biex jindaħlu fil-politika tagħna eh, baktar minn 50 elezzjoni nazzjonali u lokali fl-Ewropa qabel 2020 irridu nieħdu din it-teddida bis-serjetà. Dawk li huma kontra l-idea tad-demokrazija u jħossu li l-proċess tal-elezzjonijiet bħala kummedja biex jisaħħu pożizzjoni tagħhom fosthom Vladimir Putin il-perċimes fosthom kollha qed jimmeraw l votanti Ewropej dan rajnieh fir-Renju Unit, Franza u Spanja wkoll. Ista, mhuwiex Putin biss li qed jilab din il-logħba stramba. Dominic Cummings li qiegħed jgħin il-gvern tagħna wkoll qatt ta' żmien fir-Russja, dan ukoll għandu jiġi investigat u hemm bosta hawnhekk li qegħdin li qegħdin minħabba Steve Bannon Hemm bosta f'stati membri li lesti li jaċċettaw l-għajnuna ta' dawn l-atturi esterni fil-ġlieda tagħhom għall poter Nixtieq li nħares lejn Nigel Farage ma mhux jagħtaw dil-ġimgħa anke l-Prim Ministru tar-Renju Unit li jirrifjuta li jippubblika rapport parlamentari fuq l-intħil mir-Russja fil-referendum ta' Brexit tal-2016 u jaf x'inhu l-kontenut ta' dak ir-rapport aħna wkoll nafu x'inhu l-kontenut tiegħu imma jirrefjuta li jipublikax għaliex il-verità ser tostakla l-ambizzjoni personali tiegħu. Boris Johnson oħroġ ippubblika dan ir-rapport fuq ir-Russja issa. L-affarijiet tant marru għallar li fil-Renju Unit il-Gvern issa qed jagħmilha ta' website li t-verifika l-fatti biex biex jiżvijaw lin-nies. Putin żgur li kburi bihom. Ħafna mill-Ewropa li hija l-estel ta' dan juri kemm l-intħil jaffetwa is-soċjetà tagħna u ssir xi ħaġa ta' kuljum. Għandu jkun hemm rispons parlamentari għal din l-imġiba inaċċettabbli u għandu jkun hemm ukoll azzjoni deċisiva fl-Istati Membru fl-Ewropa. Eh, però għadna maħriġna b'xejn konkret, Facebook għadu jaħdem bħala il- billi jitħaq bin-nies inkella se nkunu dejjem vitmi ta' dawn l-autoritari li qegħdin wara keyboard. Nittama li jintom qegħdin tarfu dan il-periklu li għandna qoddimna. Thank you very much. May I ask the colleagues please if they want to... Eżis kollegi, jekk tidu tiddiskutu xi ħaġa tagħtux darkom lejn il-plenarja, forsi poġġu ħdejn xulxin. Skużani. Hello? Because it's still quite loud. Jekk joġobkom, qed titkellmu b'vuċi għolja li laqqas biss qed tisimawni fil-verità, la li l-mikrofonu jekk joġbok. Thank you. If you would mind maybe sitting next to each other and talking to each other quite. Jekk joġobkom ħudu paċenza aħjar poġġu bil-qeda ħdejn xulxin biex titkellmu. Issa, nati il-mikrofonu lill-Ministru Tupurajnen fisem il-Kunsill. Grazzi tassew, Sinjura President, Onorevoli Membri tal-Parlament Ewropew. John F. Kennedy qal illi l-injoranza ta' vot wieħed fl-elezzjoni hija teddida għal kulħadd Naħseb li l-informazzjoni ħażina tista' tkun għal risk ta' riskju għas-soċjetajiet tagħna. L-intħil malizzjuż u manipulazzjoni online juru illi dan ir-riskju huwa reali u jeħtieġ attenzjoni tagħna u għalhekk aħna grati għal din l-opportunità li naħdmu magħkom fuq dan is-suġġett importanti. Nixtieq nirrepeti illi l-priorità tagħna hija illi naħdmu sabiex inrawmu kuxjenza u jkun hemm iktar tħejjija u nsaħħu r reżiljenza tad-demokrazija tagħna kontra l-informazzjoni ħażina. Dawn it-teddidiet, inkluż l minn pajjiżi oħra fid-demokrazija tagħna, hija prijorità fl-aġenda politika tagħna. Il-Presidenza ħadet numru ta' passi, b'mod partikolari grupp ta' ħidma orizzontali permanenti li inħoloq fl-ewwel xhur tal-Presidenza tagħna li jiddiskuti kif għandna insaħħu l-kapaċitajiet tal-Unjoni Ewropea biex niġġieldu dawn it-teddidiet ibridi anke fl-istati membri. Dan jinkludi intħil u kampanji ta' informazzjoni. Aħna suġġerejna konklużjoni tal-Kunsill li se jiġu adottati f'Diċembru sabiex ikun hemm sforzi komplementari għal dawn it-teddidiet li jikkumplementaw l-isforzi li saru f'dawn l-aħħar snin fuq livell Ewropew li ħarsu wkoll lejn il-ġlieda kontra din l-informazzjoni ħażina u li nipproteġu elezzjonijiet ħielsa u ġusti. President, onorevoli membri, l-aħħar dibattitu f'Settembru kiseb appoġġ kbir illi intħil huwa ta' theddida għad-demokrazija u l valuri Ewropej. Mingħajr dubju ta' xejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri għandhom rwol importanti x'jaqdu fil-kompetenzi tagħhom ukoll bħala parti mill-proċess demokratiku għalhekk huwa xieraq li l-protezzjoni tad-demokrazija